Dice come, come dice. So, good afternoon everybody. We declare open the 544 ordinary session. Mela, nistaw nibdew bi sessjoni plenarja tal-kese tal-sessjoni plenarja 544. Gabriel Bishop ġiet mażula Pala MP u allura ħadd titlaq mill-żewġ sessjonijiet. U issa allura għandna ehm, ħatrit ġodda mis-6 ta' Ġunju mhumiex qegħdin hawnhekk bħalissa is-sur Radef Radosklef mill-Bulgarija, grupp wieħed u qed hawnhekk flok Bojdar Danef ħajkun qed juħsib Eko u Ten, membru ta' Eko u Ten. U Fernando Maurel Maurizio de Carvalho hija hawnhekk jekk tista' jekk jogħġbok tqu bil-wifqa. Merħba. u għanna għetku ħajkun eh, parti minn sezzjoni nat u għanna li Sofia mill-Austria, Sofia Rajzeker. Għawnek edha u koll. Merħba. Edha unek flok huwer fan grajf u hija marbija fil-eko sok u CCMI. Mela. Għanna l-kworu u irridu nadottaw l-aġenda bozza tal-plenarja. Ma jidhirx li hawn mistoqsijiet għall abbozz tal-aġenda u għalhekk nistgħu napprovawha issa l-approvazzjoni tal-minuti għall-aħħar sessjoni plenarja li saret fil-15 u 16 ta' Mejju. Hemm xi oġġezzjoni? ma jidhirx li huwa l-każ. Tajjeb, mela, dina dawn il-minuti ġew approvati wkoll. Imbagħad ngħaddu għall-istqarrija mill-President. Jiena preparajt diskors ta' sija peress li għandna ħafna ħin. Le, fortunatament għalikom. Kien hemm protesta mhux awtorizzata fil-ċentru tal-belt u għalhekk ehm, ġejna imblokati għal iktar minn sija fit-traffiku. Għalhekk issa kollegi din is-sessjoni plenarja waslet fi żmien tant importanti fl-Ewropa kellna l-elezzjonijiet parlamentari ehm, eh, ftit ilu u u issa għandna rwol importanti minħabba irridu nażlu l-Aġenda Strateġika l-ħames snin ġejjin u anki irridu jittieħdu id-deċiżjonijiet għal pożizzjonijiet tal istituzzjonijiet eh, Ewropej u għall bilanċ politiku u anki jridu nażlu l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Issa kif eh, diġà rajna fil-kummenti, fil fit-tweets u l-blogs u skambi li saru, aħna kuntenti li l-nies li votaw din is-sena fl-elezzjonijiet kienu aktar minn 50% u żgur li huwa l-ogħla ammont f'dawn l-aħħar 20 sena. U għalhekk dan huwa suċċess tajjeb ħafna, suċċess kbir li naħseb aħna nistgħu nkunu ftit iktar rridu kunu gburin anke bħala l-keza li aħna qegħdin eh, naħdmu għal dan it-tip ta' riżultat u minn dak li rajna fil-pajjiżi kollha Ewropej u l-organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili verament kellha ir-rwol importanti u uniku din id-darba biex jimotivaw n-nies sabiex jivvotaw u jieħdu l futur tal-Ewropa bis-serjetà. Riżultat hemmhekk jgħid u anka kien u, ma kienx hemm ir-rebħa li kienet mistennija min-naħa tal-populisti. Vera n-numri żdiedu imma kien hemm ħafna tħassib li jiżdiedu ħafna iktar. U mitnejn u dak li ħsibna li ħajġri mit-tnejn tal-Lulju fil-fatt ma seħħx. Naħseb illi għandna ħames snin biex nibnu l-Ewropa ta' għada u allura ma nasibx li għandna nitilfu l-opportunità għaliex żgur illi l-affert musta jiġu waħedhom l-investiment mill-ċittadini Ewropej huma ddeċidew illi parteċipaw eh, eh, f'dawn l-elezzjonijiet huma żgur qegħdin jistennew eh, tweġibiet u deċiżjonijiet konkreti. U jekk ma jsirx hekk nistenna illi fil-ħames il ġejjin imbagħad il-populisti żgur li ħajkunu ħafna iktar b'saħħithom. Naħseb li l-Parlament Ewropew wara dawn ir-riżultati jista' jkollu rwol aktar prominenti. Speċjalment minħabba l preżenza konsolidata tal-gruppi politiċi pro-Ewropej, il-PPE 179 MEPs, SND 153 ex għalde li jisimhom in New Europe bidla fl-isem eh, f'daw l-aħħar jiem għandhom 106 u l-ħodor 75. U dan l-aħħar grupp fil-fatt kellu numru ehm, importanti, zida importanti fin-numru tagħhom. Dawn, l-erba partiti qed jirrappreżentaw aktar minn żewġ ċerzi tal-maġġoranza parlamentarja u fil-fatt hemm 513 il-membru. Ma nafux se jkun il-ftehim aħari fil-Parlament fit-2 ta' Lulju imma tal-inqas nistgħu nieħdu nota l-mexxejja tal-erba' forzi politiċi ewlenin qegħdin jingħaqdu flimkien biex ikun hemm dikjarazzjoni komuni u lesti li jaħdmu flimkien biex ikun hemm programm konġunt u komuni għall leġislatura tal-Parlament. Dan huwa pass importanti ħafna. U illum dal kien hemm il-laqa tal-Renew Europe, ex għalde, dawn l-erba forzi issa iddeċidew fuq il-presidenti tagħhom. Il-PPE reġaw għażlu l-Manfred Weber mill-istat tal-Bavarja fil-Ġermanja. L-SND il-biraħ għażlu lill-Iraċe Garcia Perez minn Spanja kienet membru diġà tal-Parlament dalgħodu Renew Europe għażlu lil Dacian Ċolos mir rumanija li kien kummissarju li kien Prim Ministru wkoll tar-Rumanija u nixtieq nenfasizza illi waqt żmien li kien Prim Ministru fir-Rumanija kien l-unika gvern illi Eh, ħatru ministru illi ħassib il-dialogu ċivili u demokrazija parteċipatorja kienet kien li tal-Ministeru dan. U l-ħodor ukoll reġgħu ikkonfermaw lil Philip Lamberts mill-Belġju u Ska Keller mill-Ġermanja bħala ko-presidenti. Flimkien ma' Alan Smith mill-Iskozja eh, bħala parti bħala għal-komponent EFA. Eh, e U għalhekk dawn huma ehm, parti mid-diskussjonijiet, mill-ikliet, skambji anke għal dawn il-jiem li ġejjin u l-ewwel għal kbira il ħajkollu l-Parlament fit-tnejn tal-Ulju. Għada l-Kunsill ħajibda bix-xogħol tiegħu Eh, sabiex jadottaw l-agenda strateġika l-ħames snin li ġejjin. Eh, fl-agenda ħajkun hemm diskussjoni fuq l-MFF, jiġifieri li nibdew mal kemm jista' jkun bin-negozjati għal qafas ġdid u fuq is-semestru Ewropew. Imma l-ambitu imma l-aktar l-ambitu tal-Kunsill wara eh, l-elezzjoni informali ħajkun li jaslu għal deċiżjoni tal-post l-aktar importanti pożizzjoni l-aktar importanti fl-istituzzjonijiet. Nafu li għatem il negozjat għadhom għaddejjin u nafu illi għatem il-possibilità illi jkun hemm laqgħa oħra għall kunsill fi 30 ta' Ġunju u l-ewwel ta' Lulju. Jiġifieri jkun um, hemm bżonn li jikkonkludu n negozjati jekk hemm bżonn Nistgħu nifmu kemm hemm diffikultajiet f'dan il-ftejm ehm, anki wara dawn l-elezzjonijiet. U aħna nittamaw illi huma jirnexxielhom jaslu għall-għażla strateġika fil-waqt li iqisu il-vot ta' fiduċja li ta' l-elettorat tagħna u l-anki jkun għażlit ċari skont ma' id iddeċida l-elettorat ukoll b'dan din il-leġiżlazzjoni ġdida, leġiżlatura ġdida. Bħala parti mill-aġenda strateġika, ġa smajna uħut mill-punti li smajna. Hemm uħut minnhom l forsi konfidenzjali oħrajn mhux daqshekk u jiena kellha l-opportunità illi smajtak li ġi diskuss fil-GAC u daqxin dizappuntati li l-agenda tal-izvilupp sostenibli għal-2030 għadha miex ikkonfermata. Din hija l-aktar direzzjoni importanti li għandna nimxu magħha fis-snin li ġejjin. Għalkemm xi delegazzjonijiet għadhom qed jiġġieldu għalli għawet ikomplu jaħdmu għal dan. Imma minn dak li rajt f'dan l-abbozz il-bidla fil-klima u l-Ewropa ekoloġika ġusta ehm, hija importanti għall protezzjoni taċ ċittadini anki għal drittijiet fundamentali tagħhom u li jkun hemm ekonomija b'saħħitha ehm, fuq livell globali wkoll. Ħafna minn dawn il-suġġetti, il-kesa tista' tmexxi wkoll anke bl-espert tagħna li żviluppajna anke matul is-snin u anki kapaċi li nikonna konnettività u nirrappreżentaw l-nies tagħna. Aħna qegħdin nistennew ir-riżultat tad-dokument li nittamaw eh, li l-mexxejja tagħna jkunu jistgħu jaqblu fuqhom għadha flaxija, qabel għadha flaxija. Qabel il-laqgħa li jmiss għandna laqgħa oħra importanti f'Ruma ehm, mal-Konsil tal-Ewropa flimkien ma' Tiziano Freddo fil-Fruma ħan nitkellmu fuq l-agenda eh, tal-żvilupp sostenibbli u l-pilastru soċjali. Aħna il-ġimgħa fl-aħħar tal laqgħa tagħna adottajna konklużjoni ambizzjuża fejn tlabna li l-Aġenda 2030 hekk kif ġiet adottata minn ġus maquda f'Settembru tal-2015 u qablet fuqha l-Unjoni Ewropea kif ukoll mill-Kunsill f'April li għadda li din tkun ta' priorità eh, kbira għall-Unjoni Ewropea, għall-Ewropa f'dawn l-10 snin ġejjin. Aħna ħankomplu naħdmu għal din il-priorità din miex il-konklużjoni imma ħajkun pass importanti flimkien mal opinjonijiet relevanti li diġà ġew eh, adottati mill-keze f'din l-aħħar sena. U biex nikkonkludi xtaqt ngħid ukoll li dalodu kelli l-opportunità eh, nipparteċipa fil-European Development Days eh, u il-suġġett ewlieni kien li neħu l-inugwaljanzi ehm, fuq level globali u anki jkollna eh, sobija tajba mal-Azja, l-Afrika u l-Amerika. U kifet edna dal-ħodu, l ewropa tixtieq li tipproponi li dan dinja l-qalba tagħna fis sħobija mal-kontinenti l-oħra, l-Ewropa titkun tibqa' konsistenti fil-prijoritajiet tagħha. U allura aħna kollha konvinti li jrid ikun hemm unanimità mill-Parlament u il-soċjetà ċivili, stakeholders, il-settur eh, privat u dak kollha fuq l-arena internazzjonali jridu jkunu parti minn din l-isħobija. għax l-aġenda l-iżvilupp sostenibbli tista' issir jekk ikollok ħafna nies involuti fejn il-sobijiet kollha privati u pubbliċi ehm, irridu jaħdmu flimkien, ma jiristax ikunu qed jaħdmu fuq direzzjoni differenti. Tajjeb mela nirringrazzjakom tal-li smajtuni. Mela biex nikkonkludi daw il-kelmtejn nixtieq li nuri Nagħti merħba lil ħabib kbir tagħna lil Bernando de Batajer illi kif tafu kellu joqgħod id-dar minħabba l-kundizzjoni serja li kellu imma qed nieħu gost illi jerġajt qed hawnhekk fostna u jiena nixtieq li nagħtuh applaus l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 teklu. Votazzjoni maluqa. 158 favur u memħat kontra. Mela din ġiet dotata b'mod unanimu. Awguri lill-rapporter, issa ngħaddu għal NAT 774 il-mekkanizmu tal-Unjoni għal protezzjoni ċivili emenda. Il-korrelatur is-sur Pana Jotis Kofas. Il-votazzjoni mittuha. Le vote est clos. Votazzjoni hija magħluqa. 170 favur, kont wieħed kontra u erba' astensjonijiet. L-opinjoni ġiet adottata awguri lir rapporter Issa, Naddu għal tnejn għall implementazzjoni tal-Pilastru tad Drittijiet Soċjali, promozzjoni tas servizzi essenzjali. U nivvotaw. Can we conclude the vote, Jacek? Uh, there is a point of order of Jacek. Um, point of order, Jacek. Skużani, il-vot ta' qabel ma ġiex irreġistrat. Jiena kont favur. Tajjeb, mela ħanħidu nota. Grazzi ħafna, ma kontrajtek, mela. Votazzjonija mal-loqa 179 favur, 8 e, e, astenzjonijiet. Ġifir l-opinjoni hija approvata u nixċi li nivvotaw u nixtieq li nżidu vot għal eh, rapport ta' Gofas Issa, qabel ma ngħaddi l-Presidenza lil Isabel Kanjo, ringrazzja għaliex fil-fatt għandi eh, aġenda biblija llum. Okay. So uh, we have a possibility to anticipate one of Għanna l-possibilità li nanticipaw l-opinjoni ta' għada u namlu għallum. Skużawni, għet xtaqt niverifika u xtaqt natikom l-informazzjoni għada fil-ħodu għanna ħafna x'namlu u peress li għanna l-ħin illum naħseb aħjar nanticipawa. Ir-rapporter għandu jkun mana jiġifieri jekk il-plenarja taqbel nixtiequ illi Nitkellmu fuq 10692 Raymond Hanks u uh, Sir Stanislav Ballon fl-aġenda tal-lum. Hekk kif eh, ġam ġim nizzel. Hemm xi ħadd kontra? Grazzi ħafna. Tajjeb ħafna, Isabel ħalli ħalli fidejk biex tippresedi. Thank you all. No, no, rita Buenas tardes a todas y a todos. Wara nofsinhar tajb lil kulħadd, mela ejja naraw l-aġenda ta' din is-sessjoni plenarja bil-opinjonijiet eh, li għandhom id-dibattitu ejja ibdew bil dibattitu eko, anzi il-rapport eko 479 dan huwa eh, opinjoni esploratorja l-konverġenza ekonomika u l-kompetitività fil-makro reġuni tal-Unjoni Ewropea u r-rakkruppamenti transnazzjonali, is-Sur Dimitris Dimitriadis. Tiene il ponente 5 minutos. 5 minuti għal relatur. Grazzi ħafna, Signora President u l-wara nofsinhar tajjeb lil kulħadd. Aħna qed nerġgħu niddiskutu fil-plenarja l-istrateġiji makroreġjonali u għal darbohra qed nitkellmu fuq il-problemi kollha li rajna f'dawn l-aħħar xar snin għal l-erba' makroreġjuni tal-Unjoni Ewropea. X'in importanti f'dan id-dokument? Dan id-dokument għadda minn eh, avventura żgħira. Dit l-opinjoni ta' inizjattiva propja imbagħad grazzi għall presidenza Rumena u grazzi għall-opinjoni esploratorja tagħhom il-presidenza Rumena daħlu l makro strategiji tagħhom pala eh, priorità tal-presidenza u għalhekk il-buro tal-komitat iddeċidew li jibdlu dan din l-opinjoni ta' inizjattiva proprja għall-opinjoni eh, u għalhekk għall-ewwel darba aħna qegħdin nistudjaw mill-viċin għal clusters eh, li hija waħda mis-soluzzjonijiet għal ħafna problemi li jista' jkollna fil-strateġiji makroġenali. Aħna għandna opportunità bħala grupp ta' studju Eh, u nirringrazzja lill president Palmieri u Mentoso eh, li kienu l president tal-grupp ta' studju. Grazzi eh, għaliex huma marru fir-Rumanija, kellna smih b'ħafna parteċipanti, kellna smih żgħir kol fi Brussell u l-Kummissjoni miex ma t-tkellem ħafna fuq il-makroreġjonali, tkellimna mal-Kummissarju Kretu Sfortunatament ma setax ikun hawnhekk illum għaliex kellu ħafna affarijiet oħra x'jagħmel u ma setax titkellem illum. Imma xorta waħda dan id-dokument jiet ħares żewġ eh, kwistjonijiet l-ewwel net il-clusters u t tieni qegħdin nenfasizzaw il-problemi kbar li għandna bil-burokrazija. Skont l-esperjenza tiegħi, F'dan il-kumitat dejjem kelli l-opportunità li nenfasizza l problemi l problema makroġinali kienet il-konnettività, l-komunikazzjoni u komunikazzjoni eh, M'għandniex konnettività tajba bejn il-makroreġjuni eh, u m'għandniex laqas komunikazzjoni tajba ħafna drabi jiena ikolli l-opportunità illi nitkellem fuq il-problema ta' konnettività. Per eżempju, Ejja ngħidu li għandna sindku minn Split u sindku minn Tirana u ieħor minn Belgrade. E, uħut minn NGOs tal dan il-pajjiż u NGOs ta' municipalitajiet u organizzazzjonijiet tas soċjetà ċivili minn parti u minn oħra. U mbagħad minna ħal-oħra għandek il-settur e, privat. U huma jippruvaw isibu proġetti Ewropej sabiex jiddiskutu is-soluzzjonijiet importanti għal din ir-reġjun, għal dan ir-reġjun. Temna li m'hemmx konnettività bejn dawn il-filosofiji differenti hija ta' diffikulta kbira lina sabiex aħna naqdu dawn il-proġetti u l-filosofiji differenti. Din hija problema fil-makro reġjuni, speċjalment għal Danov u l-Adriatiku u l-Jonjan U mbagħad anke fil-Baltiku, fl-Alpi m'għandniex l-istess problema bħal manna fiż-żewġ makroreġjuni l-oħra. U fuq il-mappa bħalissa hemm il-konnettività mal-Baħar l-Iswed, is-sena l-oħra il-grupp wieħed għamel l-importanti mal-makroreġjun u mal-Baħar l-Iswed li kienet importanti ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna l Reporters. <clears throat> ħanalqu dibattitu ġenerali, issa ngħaddi l-kelma lil Sur Barat għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sinjur President, kollegi rapporteurs, din hija biċċa xogħol eċċellenti rrid ngħid li jekk ikollok il-ħin u inti tkun rajt l-istudju tista' tara li x-xjenza qed turi l-ideat kollha li jippromovu eh, strateġiji makroreġjonali. Għalhekk jiena nista' ngħid eh, sempliċement proset lir rapporter u l-esperti li parteċipaw. Jiena enfasizzajt il-punti tajbin imma ta' min kritika xi ftit dak li l-Kummissjoni u d-dinja tal-politika għamlu b'dan. Ma naħsibx li jirrikonoxxu ir-rwol ewlieni li l kooperazzjoni makroreġjonali jista' jkollha. Aħsbu ftit dwar il-pajjiżi li qegħdin jipparteċipaw, aħsbu fil-gvernijiet li ħin kollu qed jinbidlu, l-ideoloġija li qiegħda tinbidel ħin kollu. Din hija politika li tista' tkun il-bidu tal-istabilità xi ħaġa li tipprovdi eh, stabilità. tista' tgħin il-kooperazzjoni transnazzjonali, dik transkonfinali. U hemm numru ta' reġuni fejn din it-tip ta' kooperazzjoni tista' tkun possibbli mhux biss bejn il-pajjiżi Ewropej imma anke pajjiżi terzi. l studju ma jsemmiħx dan, imma naħseb li huwa importanti ħafna li ngħidu li hemm avvenimenti li hemm bżonn li nserħu fuqhom u nippromovuhom fiż-żona Mediterranja. Nixtieq nirringrazzja Sur Dimitriadis għall approċċ kostruttiv tiegħu għaliex hu ħab serjetà kbira u ittratta b'mod kostruttiv ħafna l-proposti kollha. Grazzi ħafna issa żewġ minuti sur Mendoza Castro. Grazzi ħafna Sinjura President nixtieq nibda billi nifraħ lir rapporter għall-isforz li għamel ta' sintesi. Anke jekk dan huwa tekst mingħajr emendi xorta waħda ma kienx faċli. U hemm il-virtu li juri l-importanza u kemm il-ċittadini ħossuha bil-qrib qribhom il-politika reġjonali l-importanza li nintegraw f'makro reġuni kif ukoll li nagħmlu effettiv u nimmultiplikaw l-effetti pożittivi kemm għal dik hija li jkunu rib kif ukoll fir-riżultati tal-ħidma transkonfinali. Wara 10 snin ta' funzjonament tal-erba makru reġuni jina naħseb li kien importanti li nimxu qoddim dan il-mod u jina jidir li wkoll li ir-rapport qed jinkludi sfidi għal politika makro reġjonali mill-aspett ekonomiku, edukazzjoni, ir-relazzjonijiet tax xogħol, ekonomija, eċetera Minn barra dan jagħmel referenza wkoll għall impenn li jrid ikollu priorità ma l-ambjent kif ukoll il-proċess ta' digitalizzazzjoni. Imma rridu nżommu wkoll para referenza l-istrateġija 2020 tal- ehm, tal-iżvilupp sostenibbli u l-opinjoni hija meħtieġa, speċjalment meta napplikaw l-impenn politiku tal-istituzzjonijiet Ewropej, it-titjib tal-ġestjoni, nippunatu potenzjal lil ġestjoni kif ukoll rridu naraw ir-rwol tal-interlokuturi soċjali. Għalhekk rapport ibbilanċat mill-perspettiva ta' analiżi tal-proposta kif ukoll tal-eżiġenza biex inkunu nistgħu nmexxu quddiem dan il-qafas li ħanerġa' insemmi u ħanalaq b'dan li huma spazji ta' ġestjoni u viżwalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea li jistgħu kważi imissu u jaslu verament qrib iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna issa is-sur Pietkevich. Grazzi, jina xtaqt sempliciment nappoġġa din l-opinjoni bil-kbir u xtaqt namen xi uh, kummenti u koll l-opinjoni tajba ħafna, imħejija mod tajb ħafna u konformi ma tendenzi internazzjonali li notajna anka eh, il-bira jun kella il-bira tlura kena forum dinji f'Ġinevra. U l aspetta ta' kollaborazzjoni fiħdan ir-reġuni, il-clusters, eh, madwar id-dinja intqal kemm il-darba anka il-kellim ewlieni Sur Klaus li huwa il-fundatur tal-White eh, Economic Forum irrikonoxxa il-globalizzazzjoni ma' mod inklusiv dan ifisser li inizjattiva minn isfel għal fuq għar-reġuni kif ukoll il-valur miżjud tal-clusters li hija xi ħaġa li nitkellmu fuqha madwar id-dinja, ovvjament minn perspettiva Ewropea għandha perspettiva Ewropea, imma din qed timxi skont ix-xejriet internazzjonali rikonoxxuti fuq livell internazzjonali għalhekk nixtieq ngħid proset u nagħti l-appoġġ sieħ tiegħi għal dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi, issa naddi l-kelma lis sur Kawċik. Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna tal-li għaddejt l-kelma. Jiena nixtieq biss inwassal l-appoġġ tiegħi minna tiegħi u anka tal-grupp li għamel numru ta' avvenimenti f'dawn l-aħħar snin li huma dedikati għal kooperazzjoni reġjonali u makroreġjonali bħalma kien hemm waħda għal Mediterran, għad Danubju, kif ukoll għall istrateġija tal-Baltiku. Jiena naħseb li huwa ċar mhux biss għall Baltiku imma anka għat-tliet reġuni oħra li qed nindirizzaw din hija opportunità kbira ħafna sinerġiji, ekonomija tal-iskala, ħafna sim li jista' jsir. U jina naħseb li d-dinja għodda interessanti ħafna u utli ħafna għall istituzzjonijiet Ewropej sabiex eh, jitaffu l-impatt. Għalhekk kiena naħseb l-istituzzjonijiet iridu jkunu jappoġġaw l-approċċ makro-reġinali mhux biex jimminaw l-inizjattivi pan-Ewropej imma sabiex daw ikunu parti mill-mekkaniżmu ta' implementazzjoni u nippruvaw ukoll naqdu flimkien stati membri differenti sabiex ikollhom aktar koeżjoni bejniethom kif ukoll jippromovu l-aħjar prassi u laħjar riżultati li jistgħu jinkisbu anka permezz tal-appoġġ Ewropew għalhekk proset fuq id-dokument. Naħseb li din hija bħala istituzzjoni aħna konsistenti qed nappoġġaw l-approċċ makro reġjonali u għanna nimxu f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Muchas grazie. Grazzi ħafna. Is-sur ħaken issa. Grazzi ħafna, Signora President. Jien ukoll nixtieq ngħidlek proset fuq din eh, najd proset li rapporter għal din l-opinjoni, jiena kont membru tal-grupp ta' studju, jiena verament eh, oġbuni żewġ affarijiet mod partikolari. Hemm żewġ affarijiet li jiena naħseb li huma pożittivi ħafna ta' din l-opinjoni. L-ewwel net kena approċ ġenerali wisa ħafna għal din il-kwistjoni kena smieħ pubbliku, ħafna esperti parteċipaw f'dan is-smieħ u aħna smajna wkoll il-leħen tagħhom. Aħna kollaborajna ma' dawn l-esperti u r rapporter tagħna ikkollabora magħhom. Konna miftuħin ħafna. U miex ta' se komuni meta wieħed ħejji eh, opinjoni u naħseb li dinja xaġa tajba ħafna li konna daqshekk miftuħin. It-tieni net jiena nemmen il-makro raġuni huma għodda ġdida jintegraw l-istati membri imma mhux biss l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, iżda wkoll stati tal-viċinat tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa mod kif nistgħu nikkooperaw noħolqu eh, proġetti ġodda flimkien. L-opinjoni titkellem dwar il-clusters imma dawn il-clusters bażikament huma modi ta' kif nistgħu nikkooperaw bejn ir-reġjuni. U jiena naħseb li din hija idea tajba ħafna għaliex nistgħu nkunu iżjed effettivi mill-politika ta' kożjoni. Għalhekk jiena verament favur il-makro reġuni. U jiena naħdem ukoll eh, fuqhom fil-ħdan il-taqsima ten u rritnajt ngħid li jiena nemmen li din l-opinjoni mhix f'direzzjoni tajba ħafna grazzi. Muchas gracias, y l-ultimo interviniente. Grazzi ħafna, sal-aħħar kellim Sur Palmieri. Grazzi ħafna, Signora President. Jina xtaqt najt proset l-rapporter Adis kif ukoll il-president tal-grupp ta' studju, kif ukoll ma' kull daw kollha voluti fil-grupp ta' studju. Għaliex illum qegħdin jippreżentawna opinjoni tajba ħafna u jiena naħseb li b'dan il-mod aħna weġibna b'mod sħiħ it-talbiet minnaħa tal-presidenza tar-Rumanija. Il-politiki makro-reġjonali għandhom ċertu potenzjal importanti ħafna bħala strument ta' żvilupp u ta' koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali. Iżda, palma et jurina turina l-opinjoni li qed naraw illum, ir-riżultati għadhom modesti żejjed. Nixtieq nenfasizza kif l-SMEs kif ukoll il-ħaddiema ta' dawn l-intraprizi kienu ġew sottoposti għal pressjoni doppja Ġifiri pressjoni kemm minnaħa tal-kriżi ekonomika ta' dan l-aħħar snin kif ukoll minħabba il-globalizzazzjoni. Rwol importanti jista' jwettqu twettqu il-formazzjoni kontinwa ta' l-operaturi li hemm fl-SMEs kif ukoll fil-clusters reġjonali. Imma dan ifisser li jrid ikollna l-possibilità li nappoġġaw fuq livell finanzjarju dawn it-toroq ta' taħriġ. Il-rapporter tkellem dwar problemi ta' konnettività u komunikazzjoni tistgħu tifmu kif dawn il-problemi għan jistgħu jaqgħu għal dawk li huma jisaw kollom effett negattiv kemm għal clusters kif il-realtajiet individwali reġjonali kif ukoll eh, biex wieħed jipprova jikseb eh, clusters transreġjonali. Grazzi ħafna l-Sur Dimitriadis u grazzi wkoll lil eh, daw kollha li kienu parti mill-grupp ta' studju. Grazzi ħafna spiċċajna d-dibattitu ġenerali. Nara li kienaw feedback pożittiv ħafna għalhekk ħanaddi il-kelma lura l-rapporter għall-aħħar kelmiet. Grazzi ħafna, Sinjora President, nixtieq nirringrazzjakom il-koll għal kliem pożittivi. Is-sur Barat għal xi ħaġa li jiena kont insejt. Waqt il-presidenza ta' ċipru, aħna għamilna u konna fil fatt l-unika istituzzjoni li konna għamilna opinjoni fuq strategija makro-reġjonali għal-Mediterran u għall-ewwel darba il-Kummissjoni talbitna sabiex naħdmu fl-imkien magħhom għal approċċ ġdid għal Mediterran. Din hija parti minn ħajti, minn qalbi, jiena naqbel 100% ma' Sur Barat, għandna bżonna di u jiena nittama li l-Kummissjoni li jmiss ħat ippreżenta dawn l-idea tal-darboħra. Ovvjament nifhem li fil-Mediterran għandna problemi differenti li huma pratikament problemi politiċi, imma xorta waħda aħna bdejna naħdmu għad diġimare għal din il-proġett il-ġdid tal-ekonomija blu għal punent tal-Mediterran ħankomplu naħdmu f'din id-direzzjoni u jiena nemmen li il-makro reġjonali hija waħda mill-lodot ta' dan il-kumitat u tesprimi eżattament dak li dan il-kumitat jemmen fih għall kooperazzjoni reġjonali. Grazzi. il mawx emendi f'dan ir rapport mela. Issa ngħaddu għal votazzjoni, votazzjoni miftuħa. Le vote est fermé. La votazzjoni magħluqa. Għanna 202 favur, wieħed kontra u żewġ astenzjonijiet. Ġifieri l-opinjoni ġiet adottata mod eh, maġġoranza kbira. Nixtieq nitlob l-rapporter sabiex jibqa' magħna li xissa ħanaddu għal eh, l-opinjoni Eko 489 ġifiri lejn ruol internazzjonali aktar b'saħħtu tal-euro, sur Dimitri Adis huwa il-korrapporter u nixtieq nitlob lis sur Van Brokdov biex jiġi jingħaqad magħna hawnhekk.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 Naturalment, minn l-fatt li l-euro hija t-tieni munita l-aktar importanti fis-suq internazzjonali, din il-munita ma tistax tiqafaw. Titkompli saxħax u s-saħħa l-preżenza tagħha ovvjament fuq livell internazzjonali. U dan biex ikun ta' meriviċċju ovvjament tal-pajjiżi membri ta' żona ora, imma wkoll ovvjament l-Unjoni Ewropea mod ġenerali partikolarment fi żmien fejn il-protezzjoni qed protezzjonizmu qed jolli rasu u fejn il-proċess tan negozjati multilaterali kważi wieqaf għal kollox, it-tisjieħ tal-Munita Euro għandu jservi biex issaħħaħ l-istess Unjoni Ewropea fuq livell internazzjonali u mill-perspettiva wkoll ġeopolitika. Diment li l-Unjoni Ewropea titkellem vuċi waħda u soda mhux fil-fatt kif sar fil-inizjattiva ċiniża tal-One Belt One Road Program. Biex din il-munita tagħna tkompli tissaħħa u neċessarju li l-euro tikkompeti mad-dollar Amerikan billi ssaħħaħ il-preżenza tagħha bħala munita fuq sma bħala enerġija, trasport u mod partikolari l-avjazzjoni. Fl-istess waqt, l-ekonomija fiż-żona ewra trid tkompli tikber permezz ta' investiment produttiv, infrastrutturali u fl-oqsma tal-edukazzjoni u dak soċjali. L-opinjoni ċara dwar dan ma nistawx naslu għal kabir ekonomiku akbar u sostenibli jekk ma nqisux ukoll l-aspett soċjali, dimensjoni soċjali. Bekk biss jista' jkollna aktar konverġenza soċjali fost il-pajjiżi membri. Daqstant importanti għat-tissieħ tal-euro hija laqda monetarja dik ekonomika kif ukoll laqda bankarja u dik tal-kapital. Dawn kollha huma elementi neċessari biex naslu għal pass li jmiss. Jekk l-Unjoni Ewropea mhix se tagħmel dan il-pass b'kuraġġ u determinazzjoni ħaddieħor partikolarment iċ-Ċina u l-Istati Uniti tal-Amerika se jħalluna l-art u dan detriment taċ-ċittadini Ewropej. Issa nħalli fdej Dimitris, però ningrazzja lil Aleksandrov tal-għajnuna li tagħna fit-tfassil ta' din l-opinjoni. Grazzi. Θα ακολουθήσω και εγώ τον συνάδελφο ο οποίος χρησιμοποίησε τη μητρική του γλώσσα θα ήθελα καταρχήν να τον ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία και τον πρόεδρο της ομάδος και Μέλα. τη δουλειά που έχει κάνει. Ε, κυρίες... Jena, ħanitkellem bil-lingwa tiegħi. Nirringrazzjakom ta' din il-kooperazzjoni tajba, l-President anka tal-Istat Group u l-kollegi kollha. Din l-opinjoni kienet sfida għal komitat minħabba dan ir-rwol internazzjonali tal-Euro li sa jkollu anka rwol importanti ħafna fil-futur tal-istess munita matul dawn eh, snin li ġejjin. Meta kellna diskussjoni jiena kont eh, nisma d-diskussjonijiet minn naħa tas-sur eh, Juncker, id-dibattiti fil-Kunsill Ewropew kemm dawn kienu se jkunu importanti u appella biex il-Kummissjoni kollha rwol iktar b'saħħtu biex issaħħaħ l-ewro. Naħseb li dan kien l-ewwel darba illi aħna stajna naħdmu mill-qrib eh, mal-ECB l-ECB illi ġi għad-diskussjonijiet tagħna xi ħaġa li ma tantx eh, saret fil-passat, inkluż ukoll id-Direttur Ġenerali responsabbli mill-kwistjonijiet barranin, illi anka inkludina fil inkluda l-opinjoni tagħna eh, fil-ħidma tiegħu. Xi ħaġa utli ħafna wkoll għall-imsieħba soċjali l-oħra. L-euro se jkollha rwol importanti ħafna fis-snin illi ġejjin jekk l-investituri jifhmu l-messaġġ tagħna, però għaliex tajjeb li noqogħdu nitkellmu hawnhekk fi Brussell eh, u forsi l-gvernijiet li jappoġġjaw din il-munita, però huma swieq internazzjonali li jridu juru li din il-munita hija waħda b'saħħitha. L-euro sa tkun munita internazzjonali jekk issir il-munita tas-settur tal-enerġija, jekk il-kostruzzjoni u l-enerġija jistgħu jappoġġjaw din il-munita, il il munita u jekk jirnexxinna nikkonvinċu l-investituri internazzjonali li jużaw l-istess munita bħala strument internazzjonali għal politika internazzjonali b'dan il-mod l-ewro se għandi skont tista' ssir munita internazzjonali. Importanti illi aħna nibqgħu iffukati fuq dan, fuq is-swieq għaliex l-ebda istituzzjoni Ewropea ma tista' tagħmel dawn id-deċiżjonijiet fuq l-ewro u huwa is suq illi jagħmel dawn it-tip ta' deċiżjonijiet jekk l-ewro ssirx munita internazzjonali jew le. Grazzi ħafna. Issa sa niftaħ id-dibattitu fuq din l-opinjoni. Issu l-Lustenhaufe għal żewġ minuti. Grazzi ħafna. Mela nixtieq nifraħ il-rapporter u anke l-co-rapporter għal din l-opinjoni inter interessanti ħafna, punt importanti li niddiskutu ħafna u li naħseb li sa jibqa' wkoll punt relevanti għas li ġejjin meta aħna nħarsu lejn l-ewro u anke l ruol internazzjonali tagħha u bħalma qal il- ir-relatur hemm bżonn li jkun hemm din il-konverġenza ekonomika anke mal-politika soċjali biex b'dan il-mod l-ewro tkun tista' tkun waħda eh, tkun munita stabbli u dan ma jistax iseħħ mil-lejl għan-nar din kienet waħda mid-djufijiet tal-ewro fil-passat u għalhekk għandna niffukaw illi niġġieldu din il-problema bħalma nistgħu naraw anke fil-paragrafu 4.6 meta nitkellmu hawnhekk fuq l-istabilità tal-ewro u anke fuq kemm hi importanti l-ewro fil-xena internazzjonali anke għall-SMEs li dawn ikollhom eh, aċċess għas-suq tal-kapital, li finanzjar li huwa diffiċli għalihom li jkollhom dan it-tip ta' aċċess U għalhekk l-ewro hija faċilitatur, anzi tiffaċilita dan it-tip ta' aċċess. Għaliex hemm inqas riskju milli kieku jintu tintuża munita iżgħar u waħda eh, nazzjonali. Naħseb illi l-euro qiegħda tintuża ħafna f'kuntratti eh, internazzjonali bħal mergers u l-acquisitions pereżempju naħseb li dawn it-tranzazzjonijiet issiru wkoll bid-dollari, però eh, qed tkun hemm tranzizzjoni fejn għandhom x'taqsmu dawn il-kontratti. Kemm fl-Ewropa imma anke barra mill-Ewropa eh, fejn id-denominazzjoni ssir bl-ewro. Dan juri wkoll l-importanza tal-ewro li qed tiżdied l-Ewropa la munita kbira fuq livell internazzjonali. Grazzi ħafna. Filip de Buk. Thank you, Chair. Grazzi, President. Jiena wkoll nifraħ il-relatur u anke l-ko-relatur jiena kont membru tal-study group u kellna diskussjoni miftuħa u interessanti u xtaqt ukoll nirringrazzja s tal li organizza dak li jiena nista' insejjaħ smigħ eċċezzjonali mal-partit interessati u dan ukoll nebbaħ diskussjoni tagħna. L-ewro hija munita b'saħħitha u sa tibqa' b'saħħitha il-ħamis li għadda il-BC li sibi ippubblika il-rapport dwar il-status tal-euro ta bħala riserva internazzjonali anke bl-irwol eh, tal-Russja. Aħna però ninsabu il-bot meta tqabbilna mad-dollaru kemm fid-dinja pubblika u anke privata, però kridu nimxu il-qudiem irridu nħarsu il-ġewwa u mhux il-barra għaliex din il-munita hija xhieda ta' kredibilità u ta' fiduċja u għalhekk aħna rridu naħdmu fuq Unjoni Politika Ewropea b'saħħitha għaliex din sa saħħaħ il-munita u anke irridu naħdmu fuq il-saħħa tal-ekonomija Ewropea. Nistgħu nirriflettu dwar kif aħna nistgħu nżidu l-użu tal ewro fil-transazzjonijiet internazzjonali fejn nixtaqsam l-enerġija, l-avjazzjoni, fil-mergers, fl-akkwiżizzjonijiet u anke fil-swieq wiesa tal-negozju Aħna t-tieni l-ikbar munita fid-dinja, però issa eh, il-munita taċ-Ċina wkoll qed titla fis-saħħa tagħha u diġà leħ qed tittilet post u naħseb li din hija xi ħaġa li għandna nħarsu lejha fid-dettall. Grazzi ħafna r-relatur għal darb'oħra u anke l-ko-relatur. Grazzi ħafna. Stefano. Eh, signora President, eh, xtaqt billi Eh, nifraħ l-rapporter u co-rapporter tal-xogħol li għamlu, xogħol importanti fuq suġġett ferm importanti li huwa topiku kemm bħalissa u kemm naħseb li jibqa' fil-żmien li ġej. Il-minuta, il-monita euro hija kif ġajedna monita importanti. Għal volja kunem hemm dejjem dawk illi jaħsbu jew jgħidu illi il-Munita Euro xieħin jew jorħat falli, pero sissa l-evidenza torina mod ieħor. Waħda mill-criticisms tal-Unjoni Ewropea hija propju illi maħniex kapaċi jkollna l-munita unika għal pajjiżi kollha ta' l-Unjoni Ewropea. U naħseb dan huwa huwa nuqqas vera ta' l-Unjoni Ewropea huwa nuqqas illi qed jimpatta wkoll il- s-saħħa u l-istatura tal-Unjoni Ewropea bħala entità fuq is-suq internazzjonali. U għalhekk ovvjament dejjem huwa importanti li iktar ma, ma jkun hemm convergence u iktar ma jitlu stati membri tal-Unjoni Ewropea iktar ma jitlu fiż-żona euro, ovvjament aktar u aktar tiżdied fis-saħħa kemm il-munita kif ukoll eh, l-Unjoni Ewropea in toto. Però li li jippreokkupani ftit jew li ħassibni ftit huwa propju il-klima politika li qed ngħixu fiha llum. Klima politika illi hemm forzi mhux insignifikanti illi dejjem qegħdin jafsu aktar u aktar fuq dizintegrazzjoni aktar milli konverġenza. U għalhekk jiena pjuttost imħasseb għax fl-aħħar mill-aħħar jekk pajjiż b'xi mod jew ieħor jew għal raġuni jew oħra jiddeċiedi illi mhuwiex iż-żmien li jidħol fiż-żon ewro ehm, nafu illi eh, attwalment jista' ehm, eh, jista' ma jidħolx eh, minħabba l-kriterji li hemm. Għalhekk it-tħassib ehm, tiegħi huwa propju kif ħanikkombaċu kif ħajrnexxinna nimbuttaw il qudiem din il-konverġenza propju f'din il-klima jek diffiċli. Nispera illi din l-opinjoni l ewwel ħaġa issib is-sosten ta' din il-Kamra, ta' dan il-Kumitat, sosten b'saħħtu ħafna u nispera li ħatkunu tistaw kemm il-rapporter u kow rapporter tkunu tistaw ukoll tkomplu tippromovu propju din l-opinjoni wara dan il-vot tal-lum. Signor President, nixtieq nishbidlek, Signora President, nixtieq nishbidlek l-attenzjoni li l-kollega tiegħi eh, Stefano Palmieri xtaq jitkellem però ma rnexxilux eh, biex forsi tista' wkoll ittuħ il-ħin biex ikun jista' jitkellem fuq din l-opinjoni. Grazzi ħafna. absolument, oui, oui. Grazie Presidente, e grazie Stefano. Grazie Signora President, grazie Stefano. Jina anka din id-darba xtaqt nirringrazzjak għal-ħidma li nsaret li sur Von Brockdorf u Dimitriadis li flimkien mal-grupp ta' studju għamlu bieċa xogħol eccellenti kien hemm fil-Fad Booker li kienet ifakkar kien hemm xogħol ta' livell oli ħafna. Jiena nissuġġerixxi li naqraw din l-opinjoni b'attenzjoni kbira għaliex din tista' eh, telimina il-kritiki bla bażi assurdi u li għamlu ħsara li m'għandhom l-ebda verità xjentifika li ġejjin dejjem aktar eh, fuq l-euro, l rual tal-euro. U fuq dan il- din l-opinjoni naħseb li konna ċari, servizzi tagħna kienu ċari u huma ser huwa servizz addizzjonali favur il-proġett Ewropew u l-Euro. Grazzi ħafna rapporters. Merci beaucoup Stefano Palmieri e maintenant Grazzi ħafna Sur Palmieri. Issa għanna emenda illi kienet aċċettata mill-rapporter u anka mill-co-rapporter.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 Naħseb iva l-SMEs għandhom rol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li jkollhom aċċess għas-swieq finanzjarji u eh, nittamaw illi bil anzi bil-kompetenza tal-Capital Markets Union eh, dan l-aċċess ikun jista' jkun iktar possibbli għall-SMEs u biex anka dawn jimxu il qudiem Is-Sur Debuk semma wkoll l-Ewro bħala munita Eh, ta' riserva importanti u anke bħalma qalli sibi dan huwa żvilupp importanti ħafna u din hija verità li rridu però huwa illi dan anzi din il-munita tkun iktar b'saħħitha eh, f'setturi bħal l-enerġija u l-avjazzjoni bħalma semma wkoll. Grazzi ħafna lil Stefano tal-kummenti tiegħu u punt finali iva hemm bżonn illi l-ewwel nibdew eh, nirranġaw l-affarijiet minn ġewwa. Però xorta rridu nħarsu il-barra u nadottaw dan l-approċċ unifikat. Naħseb li dan huwa aspett kritiku għas sopravivenza u anke għal suċċess ta' dan il-proġett tal ewro Grazzi ħafna issa. Mela, issa dwar, dwar din l-emenda li semmejt il-rapporter eh, u kalkaw rapporter edin jaqblu jekk kulħadd jaqbel mela nistgħu nkomplu bil-votazzjoni mela niftaħ il-vot.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 Le vote est fermé. Il-votazzjoni hija magħluqa. U l-opinjoni hija adottata ehm, mitej vot favur ħadd kontra u l-ebda astensjoni laqas. Proset. Alors, avis SOC 627 renforcé. 627 fuq it-tisħiħ tal-istat ta' dritt għandna tliet rapporters Sura Tela Dresders Malek u Moreno Diaz. Nibdew.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 Din hija l riżultat ta' ħidma ta' tliet rapporters li ġew innominati minn tliet gruppi. U mhux każ dan għaliex il-suġġett li nindirizzaw hawnhekk huwa suġġett fundamentali għal ġejjieni tal-Ewropa. Dak li qegħdin niddiskutu llum huwa dak li ħajdetermina il-ħidma il-ħajja tagħna fil-tliet snin li ġejjin għal konvinta minn dan. L-istat ta' dritt huwa suġġett li l-Kumitat indirizza f'numru ta' opinjonijiet. U d-deċiżjoni tal-buro ittieħdet minn grupp li jħossi propja l-istat ta' dritt. U grazzi għal dan il-mandat, xtaqna natu tweġiba għal konsultazzjoni li ġiet mnedija mill-Kummissjoni li kellha bħala qan li tigarantixxi il-mekkaniżmu tar-rispett tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Fl-opinjoni tagħna qed nippreżentaw rakkomandazzjonijiet differenti u din hija opinjoni li għandha x'taqsam mal-attività u l-miżuri adottati mill-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u importanti li l-Kummissjoni eh, tmexxi l qudiem mument ta' reviżjoni maħna nixtiequ li tkun reviżjoni sistematika għaliex aħna nħossu li s-soċjetà ċivili u ċittadini għandhom fidejhom il-ġejjeni u l-ħajja tagħna kif ħankunu qegħdin ngħixu. Il-Kummissjoni fil-komunikazzjoni tagħha tippreżenta approċċ proattiv ħafna li huwa bbażat fuq il-prevenzjoni fuq l-isfruttar tal-istrumenti eżistenti u il-promozzjoni tal-idea tal-istat ta' dritt għal dawk li huma l-valuri li eh, huma formati l-ideali tal-Unjoni Ewropea. Dak li huwa importanti huwa ir-rwol ta' l-edukazzjoni rridu nħejju ruħna anzi rridu nħejju il-ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni għaliex il-valuri tagħna eh, rridu jmexxum qudiem hemmhekk ukoll il-proġett tagħna mhuwiex biss ekonomiku anke jekk mill-istorja nafu li l-idea ekonomika kienet eh, fl-oriġni ta' din, immissa rridu naħsbu kol dwar kif ħan naħdmu fil-ġejjeni. U aħna qegħdin nippreżentaw fil-opinjoni tagħna għalhekk rwol importanti anka ta' soċjetajiet ċivili għal raġunijiet differenti l-ewwel net għaliex huma ħafna drabi huma l-ewwel vittmi f'sitwazzjonijiet fejn is-setat politiċi u l-autoritajiet jippruvaw jirbħu għaliex huma li jridu eh, ħarsu lejn il-sitwazzjoni tal-istat ta' dritt, ħafna drabi huma jinformaw jekk ikun hemm ksur ta' dawn id-drittijiet u fl-opinjoni tagħna qed ngħidu li huwa importanti ħafna li nsaħħu in networks attwali tas-soċjetà ċivili nkunu nistgħu niggarantixxu it-ħaddim. Aħna nixtiequ li kull sena norganizzaw forum li jippermettilna li nitkellmu dwar problemi li jistaw jinqalaw jew inkella jistaw jiġu solvuti b'dan il-mod. Grazzi. Thank you, Madam Chair. Uh... Grazie ħafna, Signora President. Il-wara nofsenari tajb il-kulħat. Mela, minna ħatijaj Jiena forsi nista' nagħmel xi kummenti minna naħa tiegħi. Il-punt ta' tluq tal-komunikazzjoni tal-Kummissjoni huwa wieħed ċar, jiġifieri hemm bżonn li jsir iktar xogħol sabiex niddefendu u nippromovu l-istat ta' dritt bl-użu tal-istrumenti possibbli kollha. U naħseb illi tajjeb li qed jinfetaħ dan id-dibattitu wiesa' fuq din il-kwistjoni. F'dan l-eżerċizzju aħna ffukajna fuq il-kjarifika ta' l-irwol tal-keze bħala wieħed mill-partijiet interessati. Fl-użu ta' dawn l-istrumenti possibbli eh, li għandna u anke forsi jista' jkun hemm strument ġdid dan il-mekkaniżmu ta', monit ta monitoraġġ eh, vinkolanti illi anke tistgħu taraw eh, iktar dwaru fl-opinjoni. Hawnhekk fil-keze aħna aħna differenti u b'dan il-mod anka nagħtu daqsxejn valur miżjud għaliex nirrappreżentaw il-soċjetà ċivili kollha u mhux dawk biss illi huma organizzazzjonijiet li jiffokaw fuq kwistjonijiet ta' stat ta' dritt manka in-negozji, l-imsieħba soċjali u s-soċjetà b'mod wiesa. U naħseb li dan itina daqsxejn sfond mhux ħażin u anke vuċi b'saħħitna. Aspett ieħor importanti huwa li hemm bżonn illi bħala keze jkollna status ġdid u b'dan il-mod aħna naqsmu l-piż ta' istituzzjonijiet Ewropej oħrajn u anke partijiet interessati oħrajn. Mhux għall kummissjoni jew il-Kunsill biss imma għal kollha kemm aħna din hija kwistjoni importanti. U l-aħħar punt minn tiegħi huwa ovvjament marbut ukoll mal-fatt li jiena ġej minn sfond tan negozju għalfejn hija importanti l-istat ta' dritt għal negozji u għal kumpaniji naħseb hija xi ħaġa ovvja u xi ħaġa naħseb li kulħadd għandu jifhem jekk m'hemmx eh, rati indipendenti fl-istati membri ma jistax ikun hemm suq waħdieni Anka pereżempju jekk ma jkunx hemm stat ta' dritt fl-aħħar mill-aħħar mhux ħajkun hemm fiduċja fl-Ewropa. Buenas tardes, eh, muchas gracias. Lamentablemente ja todos saben. Grazie ħafna sfortunatament il-koll nafu li dawn żminijiet koro għal poezija u żminijiet koroħ ukoll drittijiet tal-bniedem. Aħna nitkellmu fuq id-drittijiet bniedem f'din l oazi li kienet l-Unjoni Ewropea sa ftit żmien ilu. Jiena personalment bħala President tal-grupp ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt, jiena verament gburi tar risposta pronta li dan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali kellu biex iwieġeb għal talba ta' ftuħ ta' dialogu orizzontali li ppreżentat il-Kummissjoni. Aħna kellna kapaċità, aġilità u anka aħna nkunu qegħdin eh, nkunu ċari fil-vot biex nesprimu b'mod ċar l-impenn u il-messaġġ ta' dan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali fid-defiża tad-drittijiet tal-bniedem, drittijiet fundamentali l-istat ta' dritt, kif ukoll fil-kapaċità li minnaħa dan il-Kumitat Ekonomiku Soċjali nkunu nistgħu nesprimu il-leħen tal-soċjetà ċivili fuq livell ta' Unjoni Ewropea Jiena personalment ninsab kburi ħafna u jiena ħosni kburi u kol minn perspettiva formali għaliex jekk aħna niddeċidu, għaddeċidejna ħat tal-grupp li nippreżentaw eh, opinjoni minn bitlet elementi, ġviri grupp ta' studju, grupp ta' tfassil biex nenfasizzaw propju l-impen kollettiv u l-impen unanimu ta' tlet gruppi ta' dan il-komitat fil-ġrida ta' difiża ta' drittijiet tal mnidem u it-tindif tal-liġi. Iva, hemm bżonn li nkunu kritiċi, iva aħna il-leħen ta' soċjetà ċivilizzata u rridu nkunu l-kuxjenza kritika ta' soċjetà tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea tilfet ħafna ħin, ħafna żmien. Is-sitwazzjoni f'ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea diġà hija ta' tħassib kbir u aħna mhuwiex biżejjed li noqogħdu nispjegaw l-istat ta' situazzjoni. It-tlet rapporters li qegħdinaw aħna xtaqna l-Kummissjoni Ewropea l-ewwel u qabel kollox kellha ħidma pedagogika li tispjega kif irnexxilna naslu f'din is-sitwazzjoni. Kif huwa possibbli li fl-2019 hemm pajjiżi membri ta' l-Unjoni Ewropea li mm, qegħdin jiksru id-drittijiet fundamentali. Waħna xtaqna wkoll li l-Unjoni Ewropea kellha autokritika x'għamilna ħażin jew inkella x'mamilniex biex ippermettejna li l-ilmijiet jaslu daqshekk floli. Min war issa nistgħu naraw li l tazza hija nofsa mimlija u aħna qegħdin nippreżenta aħna nkunu qegħdin nippreżentaw il qegħdin nippreżentaw propju b'dan il-mod din l-opinjoni llum war nofsinhar Grazzi ħafna Jose Antonio. Issa ngħaddu għad-dibattitu ġenerali. Je vous rappelle deux minutes et la paroli ta' Jasek Kratzik. Mela, żewġ minuti, s sur Karriċ. Grazzi ħafna, Sinjura President, nixċi eh, nifraħ li tet rapporters minn qalbi għaliex naħseb illi fi żmien qasir irnexxilkom toħorġu dokumenti bilanċjat u qasir konċis eh, mhux biss sabiex nenfasizzaw l-importanza tal-istat ta' dritt illi għalina ovvjament kważi qasem għalfejn niddiskutu ħarġ nafu kemm xi importanti kemm xi importanti. Imma anki jekk nixbdu l-attenzjoni tal-pubbliku u nitkellmu fuq il-rwol tal-kese naħseb illi il-mandat tagħna huwa pożizzjonat b'tali mod li l-rwol ta' pont. Forsi nużaw wis din l-idea li aħna nkunu ta' pont bejn l-istituzzjonijiet Ewropej ma' soċjetà ċivili fl-istati membri fejn ċertu sitwazzjonijiet għandhom bżonn ta' aktar attenzjoni, eh, aktar reazzjonijiet ukoll skont iċ-ċirkustanzi. Jiena naħseb illi bħala istituzzjoni Ewropea illi qed naħdmu għal demokrazija rispetta drittijiet tal-midem id-diversità. Ma nistawx ninsew l-importanza tal-istat ta' dritt li tiggarantixxi li dawn il-valuri kollha ikunu reali. U rridu nagħmlu sforz ukoll f'din l-istituzzjoni. Irridu nkunu qed nipparteċipaw naħseb illi l-istat ta' dritt wassal għal għall entità li naħseb li kienet Kienet ċerra tajba illi kena dan ir-rapport qudiemna llum. Nirringrazzjakom u żgur li ħankun qed nappoġġa din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal Sur Pirolevsku. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena wkoll bħal kollegi tiegħi nifirħilkom għasqal kwalità ta' dan ir-rapport, naħseb l-istat ta' dritt hija xi fundamentali u bħalma qalu r-rapporters l-istat ta' dritt, il-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet ċivili bħalissa eh, huma taħt tadida minn ċertu gvernijiet u għalhekk irridu risposta konkreta. U hekk kif eh, semmejtu eh, ma' soċjetà ċivili irridu ninaqdu flimkien. U għalhekk jiena nappoċċa din l-opinjoni tajba ħafna li saret fi żmien qasir mingħajr il-grupp ta' studju, mingħajr il-grupp ta' kif kif diġà spjegat. U nittamalla fil-ġejjeni fil-ġejjeni il-kesa jkun jista' jissib iktar soluzzjonijiet biex dawn il-kwistjonijiet niġilduhom. Għaliex importanti li naraw l-affarijiet kif huma u nirrikonoxxu li l-demokrazija liberali qiegħda f'periklu anki s-soċjetà ċivili li qiegħda tattakka il-drittijiet liberali huma attakk kontra l-drittijiet tal-bniedem u aħna rridu nindefenduhom bħalma qal rapporter jiena ma naqbilx mal-emendi tal-tielet grupp u jekk hemm bżonn jiena ħankun qiegħed niftaħ l-argument kontrihom fil-fatt. Grazzi. Grazzi. Naddu għal eh, Isur Pilaski. Grazzi. Jiena ħan nitkellem bil-Pollak Ovvjament il kumitat jista' jitkellem fuq ħafna affarijiet differenti, it-taxxi u kif nistgħu naslu u nilħu l-SDGs, etc. ħafna suġġetti niddiskutu imma suġġett bħal istat ta' dritt huwa xi ħaġa li hija ħafna iktar ta' diffikultà li xi ħaġa li importanti għal kese ma jaxoġa ġdida u kolla lix f'Marzu aħna adottajna l-opinjoni u fl-opinjoni kellna analiżi tal-impatt tal-istat tad dritt f'numru ta' stati membri. U l-iżviluppi li kien hemm. Imma aħna li naħdmu fuq l-istat tad dritt aktar kmieni u din hija xi ħaġa li rridu nibqgħu niddiskutu. Eh, nitkellmu fuq drittijiet taċ ċittadini Ewropej tagħna u jien naħseb illi rridu nkunu ħafna iktar ċari. U ma nix għalfejn noqogħdu ninħibew u naħbu kwistjonijiet illi hemm bżonn illi jiġu esposti għalhekk naħseb eh, din l-opinjoni hija tant importanti u tajjeb li smajna dak li qalu l-korrelaturi għabba l-fatti li l kummissjoni għandha tkun iktar attiva, iva, għandha tkun iktar attiva u għandha tuża l-istrumenti kollha disponibbli u tittieħu azzjoni wkoll inkella għal xejn toħroġ tagħmel theddida għal xejn għaliex ċertu pajjiżi li jasbu li l-valur tagħhom m'għadhomx kompatibbli mal l-isobija tal-Unjoni Ewropea u allura naħseb li eh, dak li qalu l-rapporters hija xi importanti ħafna kif qalet kif qal il-kellim fuq il-punt 737 fil l analiżi tal-konformità tal-istat tad dritt min numru ta' stati membri jiena naħseb illi inkunu Eh, nkunu ċari, nitkellmu eh, nitkellmu l-verità u nitkellmu fuq il-fatti. Dan aħħar kien eh, imprenditur li ġi arrestat u reġan ħeles imma reġa ġie arrestat. Matul dan iż-żmien il-prosekuturi ma' ħarġux ma ħarġu blebda evidenza. Grazzi issa is-sur Dasis. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena xtaqt nitkellem għaliex nixtieq nargura lil dawn it-tlet rapporters. Jiena mod partikolari xtaqt ngħid li anke minħabba l-età tiegħi għandi rispett kbir l-istat ta' dritt u rajna kemm kien importanti matul is-snin anke waqt l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea. Minn mindu bdiet l-Unjoni Ewropea dan kien pilastru ehm, illi anke eh, ġibdet in-nies għall-valuri tagħha. Jekk ħa tipponta bike għal għal xi pajjiż mela importanti li tittaħdem mal demokrazija u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili jistgħu jgħinuna organizzazzjonijiet ta' min qed impjega tal-ħaddiema dawn kollha huma parti integrali minn soċjetà demokratika u għalhekk nixtieq nifraħ lill relaturi tar-rapport tagħhom strutturat u neħu gost nara li talbu l-Komissjoni biex tkun iktar eh, iktar ċara, iktar stretta. Naħseb din hija importanti anki għal l-emendi li għandna fuq l-istat ta' dritt. Jien nemmen li għamiltu biċċa xogħol tajba ħafna. Eh, fil-każ ta' Kristof ukoll naħseb li l-emendi huma tajnuna u jistgħu jkunu integrati fit-tekst. L-oħrajn ma nistax nifhimhom bl-istess mod għaliex naħseb illi l-istituzzjonijiet Ewropej irridu jkunu jistgħu jitkellmu fuq il-verità anke fuq il-livell reġjonali u lokali għaliex jekk ma jagħmlux hekk min ħa jitkellmu. Ħafna nies ta' darba jkollhom is-seta' jagħmlu minn kollox sabiex iżommuha din is-saħħa din is-seta' u għalhekk l-Unjoni Ewropea għada zisti minħabba illi eh, aħna ma tolerajniex din it-tip ta' mġiba u aħna qatt ma bilna ma tneħħija ta' drittijiet tal-bniedem jew il-ksur tal-prinċipji eh, marbutin mal-istat ta' dritt. Dawn huma prinċipji sagrosanti u allura nittama illi kulħadd ħajvota favur din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi George. Issa. Is-sur biftot. Grazzi. L-Unjoni Ewropea tkellmet ħafna fuq l-istat ta' dritt dan l-aħħar, anki mingħajr kultant ma nitkellmu fuq xi tfisser xi jfisser dan it-terminu. Ħan nitkellem fuq il-Kostituzzjoni Franċiża pereżempju, aħna għandna qorti kostituzzjonali l-membri ehm, jiġu maħtura mill-awtoritajiet politiċi eh, m'hemmx investigazzjoni fl-arfin kostituzzjonali u l-kompetenza tagħhom u allura l membri jiġu mażura mill-President tar-Repubblika, l prim Ministru u l president tas-Senat. Kull persuna tinnomina tet persuni. L-organizzazzjoni tal-medja wkoll tiġi nominata mill-awtoritajiet pubbliċi politiċi Eh, dawn jiġu magħżula mill-President u l-membri l-oħra mill-Assembleja Ġenerali u mis-Senat. Jiġifieri jiena nixtieq sabiex nixtieq illi l-Kummissjoni tressaq lil Franza l qorti minħabba li din qed tikser l-istat ta' dritt. Għaliex is-sitwazzjoni Pollakka eh, hija meqjusa li hemm interferenza politika fl-għażla tal-imħalfin u jidher li aħna qed nitolbu li jkun hemm arfin legali għal membri tal-Qorti Kostituzzjonali fil-Polonja imma din mhi xi ħaġa li forsi tiġi rispettata mill-membri tal-Qorti Kostituzzjoni fi Franza, u allura naħseb illi hemm inġustizzja hawnhekk. Ma naħsebx li qed inkunu konsistenti, jiena naħseb illi eh, ma jistax ikollok regola li tapplika għal xi ħadd u mhux għal ħadd ieħor. U meta xi ħaġa ma tkunx Meta ma jkunx hemm pajjiż li mhux qed jimxi mal-istess idejat tal-Unjoni Ewropea, mela allura hemmhekk nieħdu azzjoni. Imma l-pajjiżi li jimxu mal-idejat, mela allura affarijiet jibqgħu kif huma. Jiena nixtieq li nadottaw dan din l-opinjoni. Grazzi. Grazzi Stefan. Issa, ir-relaturi jistgħu jirrispondi jekk jixtiequ żewġ minuti kull wieħed. Grazzi ħafna eh, kollegi na qed ninterpreta mod kif qed ninterpreta l-interventi tagħkom, jiena naħseb li kienet sfida kbira ma' għandna l-appoġġ tagħkom li hija li ħaġa importanti. Jiena xtaqt ngħid li l-emendi li ġew prezentati mhumiex emendi tal-grupp tlieta huma emendi tal-kollega tagħna. Li ħadem u għamel din it-talba fuq livell individwali. Ħafna affarijiet li ntqalu, hemm xi affarijiet li xtaqt nirrepetihom. Fortunatament, id-difiża tal-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea mhix xi ħaġa spettakolari kif forsi naraw fi xi stati oħra tad-dinja f'xi din xi pajjiżi oħra, hi xi ħaġa sottili li forsi minn ġurnata għall-oħra, minn ġimgħa għall-oħra ma nindunawx ta' ċertu tibdil żgħir. Imma mbagħad fi żmien naraw li dan l-livell qed jinbidel qed nispiċċaw f'dinja li m'għaddux id-dinja li konna nafu qabel madix id-dinja li xtaqna għat-tfal tagħna għalina. Għalhekk mod indipendenti għal dak li qal wieħed mill-kollegi, iġviri fuq ir-rwol soċjali u professjonali li għandna, fl-aħħar mill-aħħar meta morru lura d-dar, nilbsu l-papoċ ta' sodda u nbidlu, eh, eh, aħna ċittadini, ċittadini Ewropej li rridu nejxu f'Ewropa li tirrispetta d-drittijiet ta' kulħadd. Ewropa li tirrispetta l-istat ta' dritt. Ewropa li hija miftuħa ċittadini kollha. U dan huwa suġġett suġġett li mhuwiex ta' interess ta' grupp wieħed huwa suġġett li bħalma qal kollega jinteressa lilna lkoll u li rridu nitkellmu dwara mod dettaljat li jrid ikun importanti f'dan il-kumitat. U ċertament il-ħidma tal-grupp tagħna tad-difiża tad drittijiet tal-ċittadini u tal-istat ta' dritt huwa espressjoni ta' dan. Grazzi. Grazzi Karolina. Issa il-kellim li mis. Grazzi ħafna. Xi ħaġa li nistgħu nikkonkludu minn dan id-dibattitu huwa li l-enfasi fuq l-irwol futur tal-Kumitat. Jiena naħseb li aħna jkollna rwol iktar b'saħħtu ehm, fil-futur qarib. Nixtieq imur lura fuq dak li qed dwar dak li naqsmu l piżijiet tagħna fuq livell tal-Unjoni u nemmen illi meta taqra l komunikazzjoni tal-Kummissjoni għandna l-istrumenti kollha li huma disponibbli bħalissa u mhumiex ftit dawn l-istrumenti, dawn kollha eh, għandhom eh, għan. u allura nistaqsu għalfejn għandna nżidu instrument monetarju ieħor għal dawn l-istrumenti kollha li diġà jeżistu. Ikolli ngħid illi mhux se jkollna xi soluzzjoni waħda biex ikollna l-istat ta' dritt u l-drittijiet fundamentali għal kulħadd fl-Ewropa, imma l-użu koordinat kif ukoll l tal aturi kollha u jkunu jafu li hemm instrumenti għal kulħadd sabiex jiġu żati għal ċertu raġunijiet naħseb hija xi ħaġa li għandha tkun eh, għandu tkun konxju minnha kulħadd għall futur Jiena nixtieq nirringrazzja lil kulħadd anke s-segretarjat tal-appoġġ bħal dejjem imma f'dan il-każ Verament kellna żmien qasir u ridna nikkonvinċu l-Kummissjoni l-ewwel nett illi niġu mitluba għal din l-opinjoni. Ma kinux daqshekk konvinti illi diħa tkun opinjoni sewja u jiena nittama li fil-fatt tkun tajnuna għall kummissjoni u għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna, issa Jose Antonio. Grazzi ħafna, Signora Viċi Presidenta. Grazzi, Signori konsilieri, Konsilira. Jena naħseb li esprimejna biżejjed il-appoċ minna ta' din il-plenarja għad dan il-rapport. Jena nishtiq qabel ma ninsa nirringrazzja l-espert tagħna Claudio Kraċċu, li għal raġunijiet ta' familja sfortunatament ma setix ma setax ikun prezenti għaw nishtiq eh, naddilu għaw minnaw il-solidarieta tijaw u rrit li mm, tistaw toqodu serħum raskom għaliex aħna ħankunu qed niffaċċaw iċ-ċirkostanzi ta' min jirrikonoxxi li fl-2016 aħna diġà konna approvajna eh, rapport fejn dan il-kumitat minn inizjattiva tiegħu stess kien qed jipproponi l-ħolqien ta' mekkaniżmu ta' monitoraġġ ta' drittijiet tal-bniedem u l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. U dan il-kumitat U dak li qed propju dak li qed ninkludu għawek dan ir-rapport, ġvi dan il-kumitat qed jiġġielet u qed forsi rasu ibsa imma ħajkun qed jagħmel dak ir-rwol. Ġviri dak li eh, huwa rwol tal-soċjetà ċivili f'dan id-dibattitu tal-istati tal-drittijiet tal nidem u l-istat ta' dritt. Aħna inna Eh, nitkellmu minn eh, pajjiżi differenti fil-laqat li għandna fil-bliet differenti sabiex fil-fatt l-ewwel li batu minħabba attakk fuq l-istat ta' dritt u t tneħħija ta' drittijiet ta' bniedem u propju l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili l-interlokuturi soċjali dawn huma l-ewwel vittmi mhux ħajkunu waħedhom dan il-kumitat qed jitkellem ħinhom ħaj wassal l-ilmenti tagħhom dan il-kumitat ħaj appoġġa u jgħin dawk li huma l-bżonnijiet l-ilmenti u id-denunzji tagħhom. Aħna tliet rapporters li għawaw dejjem ħankunu lesti fl impentana għal għar-rispett u d-difiża ta' drittijiet fundamentali u l-istat ta' dritt. Grazzi ħafna. Muy bien, pues um, hemos terminado el Grazie ħafna mela laqna dan id-dibattitu ħan nibdew naraw il-emendi issa u ħames emendi. Tnej li ġew aċċettati u tlieta li ma ġewx aċċettati sissa mela jien nibdew bl-ewwel emenda, l-emenda numru wieħed li hija l-paragrafu 3.7 din ma ġietx aċċettata ħanaddi l-kelma. Nissur Kamjenċki. tiene un minuto. Dziękuję bardzo. Al minuta. Grazzi tal-li għaddejt l-kelma. Jena xtiq. Nirrepeti li jena Kristof Kaminjeċti, jena nirrapprezenta organizzazzjoni mux governativa u l-emendi i-preparajtom fismi u mux fisem il-grupp tren. Nishtiq nirringrazz it-til-tielet grupp. Nishtiq nirringrazzja l-daw kolla jirnexilom jajdu ismi anka jekk mumiex Polakki, għalfej xtaqt nintroduċi emenda f'dan il-punt. Il-punt huwa ċar għal dak li huwa l-messaġġ. Ma dan qed jiġbed l-attenzjoni tal-Kummissjoni fuq kwistjonijiet li ma jsirx fl-analiżi tagħha. U din il-parti tiġi indikata b'mod ċar Fil-punt 3-7 tieni parti, l-ewwel parti, l-ewwel sentenzi huma sentenzi perikolużi. Għaliex qegħdin nitkellmu dwar protezzjoni tad demokrazija tal-istat ta' dritt, imma meta rridu nipproteġu anka fil-ġejjieni, rridu noqogħdu attenti meta nipproponu xi miżuri Għalhekk din l-ewwel parti li jiena proponejt li nneħħu għandna żewġ affarijiet riskjużi hawnhekk. L-ewwel waħda hija li minn dak li tnaqra jien Iva, verament ma tistax titkellem aktar minn minuta, inti diġà biss il-ħin, jekk trid tagħlaq tista' tagħlaq issa. Iva, qed nifhem. Mela ħanerġa' nirrepeti li f'din il-parti Din nitkellmu dwar setat politiċi tal-partiti politiċi li għandhom jiġu analizzati. Speċjalment għaliex jipperikolaw l-istat ta' dritt tal-qasek hawn miktub għawek jiena inħoss li l-Kummissjoni Ewropea li tirreferi għalli din il frazi m'għandix ikollha is-seta li tiverifika u tikkontrolla l-partiti politiċi. Tieni ħaġa f'din il-frażi qed ngħidu li l-istituzzjonijiet il-Parlament il-Gvernijiet Iva, skużani, ħanaddi il-kelma issa il-kelim li mis. No. Ok, stend f'takim raġi ġinkuja. Maintenant, les rap un des rapporteurs pour une minute. Rapporter għal-minuta. Thank you. I... Grazzi. Jena naħseb għanna bizzejet ħin illi s-sur Kaminjes kien kun jista' jitkellem għal sentenzi u tnejn oħra, naħseb din hija kwistjoni importanti ħafna. Nous l le temps, Għanna ħin, Iva, imma għanna regoli u kol. Ħana tik minuta oħra. diġà tkellem doppju tal-ħin li kellu allokat, jiġifieri naf li hemm il-ħin imma hemm ir-regoli wkoll. Kulħadd irid jorganizza l ħin allokat li għandu. Din hija l-opinjoni tiegħi. Diġà għedt li għandek bżonn tikkonkludi. Vice President, kjarifika Din tidher li hija emenda ta' grupp tlieta. Imma din mhijiex eh, emenda tal-grupp. Xaqt nagħmilha ċara din. Jiena ma naħsibx li hemm nuqqas ta' ftehim. Għaliex għaliex Kristof Kaminjeski diġà għala din. Grazzi tal-li ċarajtilna dan il-punt. Grazie, signora vicepresidenta. Grazie, signora vicepresident. Grazie, sur vici Kaminjeski. Eh, Aħna konna flimkien ma sur Kaminjeski għal-aktar minn sija u nista' nassigurakom li eh, lan ta' dawn it-tlet rapporters hija li konna kemm jista' jkun konsensu ftehim fuq kwistjoni ta' sustanza bħalma huwa dan ir-rapport. Imma fl-istess li ngħidlek l-isforz u l-kapaċità li nħuq għal ftehim nista' ngħid ukoll li f'dan il-moment ma nistawx nżommu lura mill-analiżi tal-sitwazzjoni qed ninsabu fiha u anka dan il-paragrafu 3.7 huwa dak li qed qajjem analiżi minima ta' kif wasalna għal din is-sitwazzjoni minn perspettiva politika u kif ċertu atturi politiċi leġittimati permezz tal-proċedimenti demokratiċi qegħdin eh, poġġu dubju fuq propju id-drittijiet fundamentali Għalhekk it-tlet rapporters li qegħdin hawn aħna nifmu li hemm bżonn nenfasizzaw li hemm kontenut politiku li jrid jiġi enfasizzat minn perspettiva tal-autokritika anke jekk tkun biżdik. Grazzi. Grazzi Jose Antonio. Mela nirvutaw issa għal din l-emenda. On ferme le vote. Votazzjoni luqa. Mela, favur 47 kontra 141 u 19 l-assenzjoni u l-emenda maddiċ. Issa naddu għall-emenda 2 li hija marbuta mal-paragrafu 3.12 li ġiet aċċettata mit-tlet rapporters. Iva, aħna aċċettajna li neħħu il-kliem. biex nipproteġi u nħarsu l-istat ta' dritt. Iżda jiena xtaqt nenfasizza l-importanza tal-watchdogs tal-organizzazzjonijiet li jagħmlu monitoraġġ u jinfurmaw dwar il-ksur imma xorta waħda l-emenda ġiet aċċettata. précisément. Grazzi ħafna tal-kjerifika. Nadirek il-kalma. Jina kontra l-kompromess għaliex naħseb illi dan il-kompromess qed inneħu l-organizzazzjoni ta' Watchdog hekk e kif għandna anke fi traduzzjoni bil-Rumen. Fennet nitkelmu nitkellmu li napoġġaw il-rispett drittijiet, Jiena naħseb li t-tekst oriġinali kien tajjeb, imma ma jogħġobniex dan il-kompromess. Għalhekk nishtiq li nivvotaw fuqu. Grazzi. Mm. Alors je vais donner la parole pour une minute à... Mela, għal minuta sur Kalemnieski. Dziękuję bardzo. <clears throat> Znaczy... Grazie. Bħala kompromess, jekk l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili jridu jgarantixxu li nżommu id-drittijiet, mela x'inhuwa r-rwol tal-qrati fuq livelli differenti? Très bien, puisque tout le monde s'est exprimé, euh, on va... Tajjeb, smajna mand kulħadd. U allura naddu għal-votazzjoni emenda 2, 3.12. We are talking about the compromise. Qed nitkellmu fuq il-kompromess u mhux l-emendi, il-kompromess ma ġiex aċċettat u allura rridu nivvotaw fuq il-kompromess u mhux fuq l-emenda oriġinali. Xtaqt li niċċaraw din. Oh, perché no hay, no hay compromiso. No. Euh, um, Isabelle, c'est pas la même chose. C'est pas un compromis, c'est un amendement. Le, mhuwiex kompromess għaliex dan huwa din hija emenda. kienet emenda li ġiet aċċettata, l-emenda ġiet aċċettata mhux kompromess. Issa xi ħadd qal li ma jaqbilx li l-emenda tiġi aċċettata u allura xtaqu li nivvotaw fuq għaliex ma jaqblux illi din l-emenda ġiet aċċettata. Allura peress illi jemin ma jaċċettax Is-Sir Kristoff tkellem fuq l-emenda tiegħu u allura ħanivvotaw fuq issa. Tobrigat, President. Eh, non kreju ktenja que tenha Iva, skużani, Signora President, imma fil-fat kienem kompromess Iż-żewġ partijiet qed jaqblu dwar it-tneħħija ta' eh, parti mis sentenza u dan huwa l-kompromess li ġie aċċettat hawnhekk bħalissa kien hemm min qal li huwa kontra il-kompromess għalhekk dan rridu nivvotaw fuq il-kompromess u mhux fuq l-emenda ta' qabel, ir-regolament huwa ċar dwar dan, Sinjura President. Signora President, jekk ma jimportax, eh, ngħid li ma kien hemm l-ebda minn bejnietna. L-użu tal-kelma ta' kompromess eh, mhuwiex kompromess dan, sempliċement qed naċċettaw jew ma naċċettawx l-emenda. L-emenda ġiet aċċettata mir-rapporters imma kollega fil-plenarja ma jaqbilx mal-fatt li qed taċċettaw l-emenda. Allura ħnivvotaw fuq emenda li biżbal ġiet imsejħa kompromess. Iva. Dan mhux kompromess din hija emenda. ma nafx jekk fimtux imma jekk tħarsu lejn il-karta miktub emenda hija aċċettata. Issa jidher li mhijiex aċċettata minn kulħadd u allura ħanivvutaw. Le vote est fermé. Il-votazzjoni magħluqa. 122 favur, 73 kontra, 20 astenzjoni. L-emenda għaddit. On passe maintenant. Mela Nistaw naddu għal emenda tlieta. Punt ħamsa tnejn li ma li ġiet irrifjutata. Naddi l-kelma lil Krzysztof minuta Przedtem miałem dwie. <clears throat> Jeśli chodzi ten punkt, Jien kelli żewġ minuti fil-bidu. Fuq dan il-punt jiena m'għandix riservi. għal fatt li il-Komitat Soċjali eh, Xtaqt nżid biss li kwalunkwe strument ta' dan it-tip li għandu x'jaqsam ma' l-evalwazzjoni tad demokrazija tal-istat ta' dritt irid jiġi applikat b'attenzjoni kbira sabiex ma jiġix użat għal raġunijiet politiċi u ma joħloqx eh, konflitti kulturali. Irridu nżommu wkoll f'moħħna d diversità kulturali fl-Ewropa li aħna tant kburin minnha u li ta' eh, tam il-pajis aktar, l-Unjoni aktar rikka l-ek irridu nżommu f'moħħna jekk speċjali ħin nieqaf imma xtaqt ukoll ngħid li hemm bżonn li nilħqu kompromess fuq dan il-punt ħalli din il-frażi kunu nistgħu nagħlquha wara politiki, politike. Għaliex ma stajniex naqblu mbagħad fuq il-parti li għandha x'taqsam mal-konflitti kulturali. Jiġri nistgħu nieqfu wara għanijiet politiċi. Merci beaucoup Christophe. Juka. Grazie Christophe. Juka se tattina aktar informazzjoni fuq l-opinjoni tar-rapporter. Iva, grazzi ħafna it-tlet rapporters jirrifjutaw din l-emenda aħna kena diskussjoni twila u ċara ma' Kristof. Fraħam mill ħar hemm żewġ kwistjonijiet li aħna kontrihom. L-ewwel nett illi nużaw dan l-instrument, rridu nużaw b'attenzjoni jekk dan l-istrument ħajintuża meta jkun meħtieġ. U t-tieni punt interpretazzjoni differenti ta' kulturi politiċi ma jistgħux ikunu f'konflitt mal-istat ta' dritt u id-drittijiet fundamentali u din hija xi ħaġa li aħna nisqu fuqha u allura din is-sentenza se sax emendata għaliex naħseb inkella tkun f'kontradizzjoni mal-messaġġ ewlieni tal-opinjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Nivvotaw emenda tlieta. Paragrafu 5-2. Il-votazzjoni hija miftuħa. Le vote est fermé. Il-vot huwa magħluq. 42 favur, 153 kontra u 23 astensjoni. U allura din l-emenda hija ma ġietx aċċettata. Issa l-emenda 4 dwar paragrafu 16. illi wkoll ma ġiex aċċettat u issa sa ngħaddi l-kelma l-Kristof għall-spjega tal-emenda tiegħu. Le, m'hemmx bżonn li nerġgħu nivvotaw. Żewġ kelli għandhom il-mikrofonu fl-istess ħin. Mela. Jekk l-istess ħaġa tgħid il-President mela allura m'hemmx għalfejn nerġgħu nivvotaw. L-amendment était déjà rejeté. L-emenda diġà ma ġietx aċċettata. Grazzi, George. L-emenda numru 5. Wieħed 11. Għal darb'oħra din l-emenda ġiet aċċettata. Jiena President kontra din l-emenda li xi demokrazija waħda liberali u ħafna politikanti jgħidu li Id-demokrazija hija liberali fin-natura tagħha u din hija xi ħaġa importanti u għalhekk meta nħarsu lejn l-istat ta' dritt importanti li dan tisħu għalhekk jiena kontra dan il-punt. Christophe, un minut. Christophe, għal minuta. Ta' demokrazija jis liberalna jax iz... Mela jiena naqbel li d demokrazija hija liberali imma hemm differenza bejn demokrazija liberali u l-fatt li d-demokrazija hija liberali. demokrazija liberali u demokrazija li tkun liberali. Jekk kwistjonijiet tant importanti bħal demokrazija li trid tkun Ehm, eh, dedikata l-loop, eh, namlu distinzjoni bejn nies u l-loop, eh, imma jew għanna demokrazija għal kulħadd u nġildu għad demokrazija jew kella jkun demokrazija speċifika li rridu nindefenduha, ġifiri l-intenzjonijiet ikunu differenti skont il-każ. Merci, uh, José Antonio. Grazie, José Antonio. Nadilek il-kelma. Grazzi ħafna, Signora Viċi Presidenta. Irrit ngħidilkom li t-tlet eh, rapporters kena dubji tagħna biex naċċettaw din l-emenda. Imma fl-aħħar kienem eh, kien hemm prevalat fl-aħħar dak li rebaħ kien ir-riskju li nikkwalifika li nikkwalifikaw id-demokrazija għaliex derina li kien perikolus li noqogħdu nitlu f'din il-battalja tal-lingwaġġ ta' dawk l-awtoritajiet li għandhom pożizzjonijiet f'xi pajjiżi ta' gvern li ehm, itaffu il-demokrazija skont l-interessi tagħhom. Id-demokrazija hija waħda u d-demokrazija trid tkun waħda u l prinċipji tagħhom u l-valuri tagħhom huma dak li nsibu fl-artiklu 2 tat-Trattat tal-Unjoni Ewropea u l-kunċett ta' demokrazija li ċ-ċittadini kollha ta' l-Unjoni Ewropea għandna komuni bejnietna u li rridu nżommu f'qalbna u f'moħħna bħalma qed ngħidu fit-tekst li hawn bil-miktub hawnhekk. Grazzi ħafna Jose Antonio. Issa ħanaddu għal votazzjoni ta' l-emenda, l-emenda numru 5 u fuq il-paragrafu 11. Votazzjoni miftuħa. Se cierra il voto. E, a favor. Mela laqna il-votazzjoni favur 119 kontra 73 astenzjoni 21 għalhekk l-emenda ġiet adottata. I passamos ora. Issa ngħaddu biex nivvutaw il-votazzjoni il-rapport kollu kemm hu nista' niftħu il-votazzjoni. Cerramos il eh, voto. Jena u votazzjoni 190 favur kontra 11, 12 l-astenzjoni. Għalek, adottajna dan eh, din l-opinjoni u proset lill rapporters Vamos a seguir con el último. Mela issa naddu għall-aħħar rapport tal-lum nofsinhar. It-ten 692. Ir-rapporter huwa Raymond Hanks flimkien ma' korrelatur Sur Stanislaw Ballon. Nagħti l-kelma lilhom. Alors, euh, on va commencer la présentation de... Mela ħanibdew bil-prezentazzjoni bil-relaturi li għandhom 3 minuti. Kull wieħed, grazzi. Grazzi, Signora President. Il-Kumitat tagħna għamel ħafna xogħol sabiex ikollu din il-baseline Ewropea drittijiet Eh, soċjali sanna dan il-pilastru soċjali l-kumitat tagħna sa jiżgura biex da, li dawn il-20 prinċipju li għandna f'din il-pjattaforma jiġu rispettati kollha kemm huma b'mod ugwali fl-Unjoni Ewropea u sfortunatament dan mhuwiex il-każ għalissa. Għalhekk għandna dan ir-rapport eh, ta' inizjattiva propja li jitkellem ukoll fuq l-20 prinċipju l-aċċess għal servizzi essenzjali. Din xi ħaġa li hija ġdida li ma teżistix fil-trattati, però hekk tħares lejn il-lista mhux eżawstiva ta' eżempji taħdan l-20 il-prinċipju hemm affarijiet inklużi bħal ilma, l-iġene, komunikazzjoni, servizzi bankarji, eċetera, eċetera. Dan l-20 il-prinċipju qed jikkonferma xi ħaġa li diġà teżisti dawn is-servizzi huma koperti mill-karta tad-drittijiet tal-bniedem kif ukoll protokoll 26 u tfeu e dan il-protokoll qed insemmi imur iktar ukoll lil hinn minn dan l-20 prinċipju għaliex jistieden ukoll lill istati membri biex ikollhom kwalità għolja u sigurtà Eh, ta' għal dawn is-servizzi li dawn ikunu eh, aċċessibbli u disponibbli. Però madanakollu fuq mill-istati membri uħud minn dawn il-servizzi mhumiex skont il-kriterji li hemm fil-protokoll. U Għalhekk aħna nħossu illi dawn is-servizzi essenzjali għandhom ikunu disponibbli għal kulħadd, mhux biżżejjed li jkollna dikjarazzjoni, ma anke għandu jkun hemm kjerifika tal-kunċett ta' dawn is-servizzi essenzjali din mhix xi ħaġa li s'issa qiegħda fit-trattat. Għandna bżonn li jkollna l-miżuri speċifiċi sabiex aħna eh, nindirizzaw dawn in-nuqqasijiet ħanatikom eżempju fejn il-protokoll 26 jgħid li għandu jkun hemm livelli għoljin ta' servizz pereżempju komunikazzjoni elettronika u t-telecoms hemm direttiva li tgħid li l-kummissjoni kull tliet snin trid tagħmel reviżjoni tal-komunikazzjoni elettronika mit-telefonija tal-mowbajl xorta qatt hemm ukoll ċerta reġjuni li mhumiex konnessi u anke dawk illi Eh, li mhumiex konnessi mal-internet li jkollhom aċċess eh, fqir ħafna għal dawn it-tip ta' servizzi. Għalhekk aħna hawnhekk qegħdin nagħmlu proposti speċifiċi kif jistgħu jingħelbu dawn il-problemi jista' ħanna dil kelma lil korrelatur. Grazzi ħafna, Sinjura President. Komment wieħed għaliex naħseb il-kollega qal l-affarijiet kollha importanti li xtaqt insemmi. Il-kumment li xtaqt nagħmel jien huwa illi dan il- prinċipju 20 qiegħed jintroduċi dan il-prinċipju il tal-servizzi essenzjali, però jgħid ukoll li għandu jkun hemm appoġġ għall-awturi għall-atturi ta' dawn is-servizzi u għal dawn in-nies li huma fil-bżonn. Xi jfisser dan? Ifisser illi l-istati membri jkunu responsabbli għal fornitura ta' dawn is-servizzi essenzjali ta' interess ekonomiku ġenerali. Però issa il-fatt li għandna din il-regola bej virgoletti fil-pilastru Ewropew, soċjali Ewropew, ifisser ukoll li din il-kwistjoni se jkollha rwol importanti fuq eh, livell Ewropew. U kummenti ieħor forsi l-aċċess għal dawn is-servizzi huwa element importanti għal ġustizzja soċjali fl-Unjoni Ewropea. Żewġ anzi kwistjonijiet importanti għal l unjoni Ewropea fil-futur tagħha li ma jkunx hemm diskriminazzjoni u nkella esklużjoni għaliex din hija eh, dwar l-aċċess universali ta' dawn il-servizzi anke b'ċerta kwalità u xi ħaġa li aħna sħaqna fuqha wkoll fil-opinjoni tagħna li huwa wkoll sinjal importanti kemm għall istituzzjonijiet Ewropej oħrajn u anke ċ-ċittadini. Ningrazzja l-kollega tal-kooperazzjoni eċċellenti li wera. Nous n'avons pas de demande de parole. Ma jidirx li għom nishtiq intervjeni. Kollox ħareċ ċar. ċar kristall. U nimmaġina li sajkun jkun għaw appoċ wissa. Mela, eja, nivvotaw fuq 10-6-9. Ħaniftaħ il-vot.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 Nous avons fini alors nos travaux euh, aujourd'hui. Mela, hawnhekk għalaqna s-seduta tal-lum nibdew għadha fid-9 nofs infakkarkom illi għadha se jkollna e, dibattitu mal-Viċi President tal-Kummissjoni responsabbli mill-Unjoni tal-Enerġija. Il-lejla tajba narakom għada fid-9 nofs il-President tirringrazzja lill-interpreti.